We will now move to the explanation. Issa ser naddu l ispegazzjoni tal-vot l-ewwel net dwar ir-rapport Missur El Kadrawi. Is-sur Gowlus. Mr. Golnish? Yes. Mr. Golnish? Iva, grazzi, Signora President. Aħna ivvotajna favur il-rapport ta' Sur El Kadrawi dwar remunerazzjoni ta' diretturi tal-kumpaniji kwotati fil-borsa u l-politika ta' remunerazzjoni fis-settur ta' servizzi finanzjarji. Fi Franza, ħafna minn dawn il-persuni illi insabu ġejjin mill-ora livelli ta' soċjetà tagħna jingħataw bonus kumulattivi illi huma skandalużi. Huma Iħassu li l-għom infusom bonuses meta jitilqu, per eżempju, u jibbenefikaw mill-golden parachutes. U ma jgħatu li l-għom infusom salarji minnajr lebda sens komun. U spiss il-kumpaniji li huma jaħdmu fihom l-azzjonisti u l-impjegati infusom isofru minħabba l-azzjoni tad-diretturi tagħhom jew minħabba inqas ta' kapaċità tagħhom. Ta din dan huwa eżempju intollerabbli ma nistawx nippermettu illi jibqa għaddej irid jispiċċa darba l dejjem għaliex jekk le ser jagħmel ħsara l-ekonomija tas-suq kollha u l-kapitaliżmu kollha. Issa is-Sur Ħalin. Sinjora President, issa aħna ser nirregolamentaw termini l kundizzjonijiet tal-impig l-impjiegi tas settur privat hemm min jiftakar illi din kien dan kien kompetu tal-istat anke aħna fil-pajjiż tagħna konna fis sebajnijiet eh, qegħdin inċedu xi ftit u kien hemm konsegwenzi koroħ mhuwiex eh, fidejn il-gvernijiet li jgħidu l nies jistgħu jaqalaw. Aħna kuntenti bit-termini tal-kuntratt u mhux sew illi l-istat jitħol fin-nofs u jgħid li din xi ħaġa legali aħsa para l-Unjoni Ewropea li tagħmelek. Jiena nifhem illi n-nies huma arrabjati mal-banek bħalissa iżda din il-proposta mhijiex rispons proporzjonat għal problema illi hemm hija mod ta' kif aħna nuru biss ir-rabja tagħna. Uħut minna kienu kontra dawn il-bailouts fil-bidunet, aħna qatt ma għedna għaliex aħna irridu nużaw il-flus ta' minħalla 16 biex insalvaw xi nies sinjuri mill-konsegwenzi tal-iżbalji tagħhom. Issa minn insista dwar bailouts issa qiegħed jilmenta u jipprovi regolament tal-banek. Jekk dan irid isir, irid isir permezz ta' mekkaniżmi nazzjonali xirqa tal-Istati membri u mhux imposti minnaħa ta' Brussell mingħajr l-ebda kunsens demokratiku. Is-Sur Kamal. Grazzi tassew, signora President. Jien qed nieħu gost li narak tippresedi s-seduta l darbohra. Naħseb li l-koll naqblu il remunerazzjoni trid tkun f'konformità mal-prestazzjoni. Naħseb il-koll konna arrabjati b'dak illi aħna naħsbu illi il-bankiera diretturi qegħdin ġu premjati għal falliment l-iktar meta l-azzjonijiet tagħhom waslu għal żieda fid-dejn u kontribuxxew għal credit bubble u l-problemi li rajna. Madana kollu, aħna irdu konxi tal-konsegwenzi mhux mistennija ta' kull regolamentazzjoni u nibża illi spiss aħna maħniex konxi ta' dan. Aħna nirregolamentaw il-parti varjabbli ta' remunerazzjoni jekk aħna regolamentaw il-bonuses tal-immot li b'dan ma jkunx konformità mal-prestazzjoni kif ser iwieġbu dal l-organizzazzjonijiet huma ser iżidu il-parti non varjabbli huma ser iżidu salarju bażiku u ser innaqsu il-parti varjabbli tas-salarju u mbagħad hemmhekk nispiċċaw b'sitwazzjoni fejn il-prestazzjoni u il-premju ma jkunux konformita kif kienu qabel ejjew niżguraw il nistudjaw il-konsekwenzi mhux mistennija tal-azzjonijiet tagħna. Issa ser dwar rapport li jotar is-sur Lavija. Grazza, Sinjora President. Lan ta' rapport u għarjam regolamentazzjoni tal-prodotti tal-ikel ġodda fissu u prodotti tal-ikel ġejjin pajjiżi terzi stabilixxi wkoll regoli għall-awtorizzazzjoni, sorveljanza l-etikettatura u l-użu tal-prodotti l-ġodda tal-ikel. Ma l-ewwel qari din l-intenzjoni ġiet konfermata minnha tal-Parlament. U garantejna li jkun hemm livell qoli tas-saħħa tal-bniedem, tal-benessri tal-annimali, tal-ambjent u tal-interessi tal-konsumaturi. Il-Kunsil madana kollu ħan konsiderazzjoni parti biss ta' dawn l-elementi fl-ewwel qari tiegħu. Madonna kollu, l-elementi l-aktar importanti fl-ewwel qari ma ġewx meħuda konsiderazzjoni mill-Kunsill u għalhekk ġajna proponejna mill-ġdid fil-Parlament dawn l-elementi l-iktar il-kwistjoni tal-elementi iklonati frabta ma l-elementi tal-ikel tal-annimali. Issa illum aħna daħħalna il-garanziji neċessarji għal konsumaturi dwar l-oriġni u l-materja prima tal-proċessi ta' produzzjoni. Grazzi. L-Onorevoli Kalinowski. Grazzi, xarilu. Kena dokument dwar il-tikketjar tal-ikel. Aħna xtaqna li konsumatur kollu informazzjoni ċara dwar eżattament x'qed jintefa fil likel li qed jiklu. Jekk aħna tassew moħna fil- saħħa tal-konsumatur aħna ma rridux nippermettu li li kelli ġejjin minn annimali ġenetikament modifikati illi jitpoġġew fiex kafef tal-supermarkets tagħna. Aħna rridu illi il-konsumaturi tagħna jiklu ikelbinin. Aħna ma nistawx nċedu fuq li kelli li nafu illi huwa perikolus Grazie Presidente, la teknoloġija. Grazzi, teknoloġija anki fis-settur alimentari jimponi fuq l-Istati u fuq l-Ewropa illi jaddattaw il-ħin kollu regolamenti u provvedimenti reġislattivi illi huma għandhom lani li ħarsu is-saħħa kif ukoll il-kuleta tal-ikel. Dan jista' jseħħ permezz ta' kondizzjoni illi dawn dan l-ikel huwa tajja pas saħħa u mhux ta' periklu l-ebda mod għaliex dan huwa parti mis ħarsin tal-saħħa tal-bniedem u tista' tgħin illi kun hemm leġiżlazzjoni effettiva. Aħna li adottajna llum, il-pożizzjoni adottajna llum wara proposta tal-Kunsill hija li nipproponu illi hawnhekk indaħlu bħala lista l-prodotti kollha illi għandhom xi tip ta' karatteristika ġdida tal-li mod li hemm għarfien tal-prodotti li għandhom x'jaqsmu ma' teknoloġija ġenetikament modifikata. Speċjalment dak li kell ġej minn pajjiżi terzi u deħlin fis-suq wieħed tagħna. Għalhekk fiħdan dan il-qafas wieħed leġislattiv nistaw ngħidu li aħna żammejna dawn l-standards konna s nitkellmu dwarhom. Grazzi Surjaw. It, grazzi, aħna ma nix għalfej konna l-ħam li huwa klonjat għal biex jagħmel tajjeb għal bredmin għax l-effetti tagħhom fl-isar mill-aħħar ma minnix biżejjed riċerka dwarha. Il-cloning mhuwiex marbut ma' drittijiet tal-annimali laqqas. Għalhekk dawn għandhom jiġu projbiti għall-aħħar. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistennew sqarrija ċara għal dan il-għan naħa tagħna. Ħadd xi germa Pirminike. li miss, grazzi Sinjura Ċer. Dan huwa rapport importanti ferm. Għaliex żvilupp li wassal għal tip ta' ikel ġdid u proċessi li għall ikel ġodda. Iżda ikel iġi minn annimali ma modifikament ġenetikament modifikati jitfa' ċertu dubi fuq eh, kemmu tajja pas saħħa tal-bniedem. Dan it-tip ta' proċess huwa inevitabbli, żvilupp huwa inevitabbli, imma jrid ikun sikur, ma jridx ikun hemm dubju li dan ħajkollu se jkollu xi tip ta' effetti fuq is-saħħa tal-bnedmin. Għalhekk il-konsumaturi jridu jiksbu xi tip ta' informazzjoni fuq dan l-ikel. Grazzi, jina votajt biex il kummissjoni kollom proposta fuq il-cloning tal-animali illi projbixi lil dan it-tip ta' ikel mhux ġenwin għalfejn għax hemm id-drittijiet tal-annimali involuti u hemm is-saħħa involuta. Hemm il-Kummissjoni qalet li m'hemmx għalfejn li hemm ikun hemm il-cloning u hemm l-arfin illi dan jagħmel ħsara lill-annimali wkoll. Dan apparti jekk jiswa l-flus u ħafna ħin. Importanti fi stessin, però li nsuktaw fi riċerka u nħedġu l-Komissjoni u biex joħorġu bit-teknoloġija innovattiva fuq kull aspett ta' cloning. Argument importanti ieħor hija li daw ma jistgħux juru differenzi bejn laħam klonjat u mhux klonjat. Ma nistax ninformaw il-konsumatur u naċċertaw l-għażla ħilsa li għandhom dritt għalihom. Grazzi ċer. Signor Esse? President? Aħna votajna favur ta' rapport. Għaliex aħna m'għandniex biżejjed informazzjoni dwar l-impatt ta' din teknoloġija fuq l-ikel? Hemm proibizzjoni fuq il-cloning li importanti għaliex rajna permezz tar-riċerka li hemm deformazzjoni, mart u affarijiet negattivi oħra illi jagħmlu impatt fuq is-saħħa tal-bnedmin. Ġifieri hemm ċerti tibdiliet fuq livell taċ-ċelloli. U għalhekk aħna neħtieġu li kodna testjar klinika medika u klinika. U irridu naċċertaw li nanoteknoloġija li nżaw fl-ikel ikun użat għalli għalmenu l-konsumatur kun jaff x'qed jidħol fl-ikel li qed jiklu. Kelma li biss, grazzi. Taħt il-qafas ta' regolament fuq ikel ġdid jiena votajt kontra li ndaħlu dawn it-tip ta' ikel li ħorġu mill-annimali klonjati li jitlu fis-suq aħna irridu nagħmlu differenza bejn riċerka xjentifika u użu prattika ta' ikel illi ħorġu mill-annimali klonjati kull ta' kuljum. Il-maġġoranza ta' ċittadini huma kontra il- dan it-tip ta' laħam il-klonjat li jidħol fis-suq. Il-kwalità ekkun dubjus għax ma nafux x'inhuma l-effetti fuq is-saħħa tal-bnedmin u kol għandek l-aspett etiku. Hawnhekk qed nibatu l-messaġġ li aħna kontra il-bej tal-laħam illi ġejjin mill-annimali huma klonjati. U aħna u li l-Kommissjoni toħroġ proposta leġislativa fuq il kustjoni Grazzi. Is-sur takula. Grazzi sew signor Ċe. Nixin najt li jina votajt favur li inneħħu dan it-tip ta' ikel, dan it-tip ta' laħam mis-suq Ewropew. L-ideja li li nkunu iktar b'saħħitna. Mhijiex kwistjoni ta' saħħa tal-annimali, imma dik tal-nedmin ukoll. Għanna bżonn ikel b'saħħtu bnin għal-konsumaturi tagħna, mhux naqbdu nitfgħu kull ma jfetlinna fis-suq u nħdu drawa. Aħna rajna fir-riċerka li m'għandniex informazzjoni fuq l-impatt ta' nanoteknoloġija fuq l-ikel. Aħna pjuttost il-kontra rajna li xi ftit mill-impatti mhumiex pożittivi xejn. Anzi, se jwassal għal eh, mart l-annimali. Għalhekk neħtieġu ikel sikur b'saħħtu. Kellem li miss grazzi, jiena tassew qed noħob gost, jiena parti hawnhekk qed eh, nitkellem hawnhekk f'daw tal-koalizzjoni wara kollega tiegħi f'daw tal-koalizzjoni li għandna bħalissa. Nixtieq ningrazzja l-MP Zahrajn u d-Demokratiċi Liberali għal-wol li qdew illum. Xi wħud xi ftit mill- deċiżjoni ġew post-posti biex ikun hemm servizz ta' regolamenti finanzjarji. Din isa qiegħda CFSP oħra. Il-maġġoranza tal-finanzi huma konċentrati f'Londra u jekk ħan qed interrotti. Sur supposta titkellem fuq ir-rapport Leotard. Mikrofon għal-kelli. We will move on to the Kramer report where I have Mr. Kalinowski. Għandu issa għal-rapport Kramer fejn għandu sur Kalinowski fuq l-istatijaj. Grazie. Għanna bżon nużaw kull tip ta' teknoloġija biex inħarsu l-ambjent. Id-direttiva tal-Kunsil u l-Parlament jippromovi din it-tip ta' teknoloġija. U jkun hemm streamlining u armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni fi stati membri f'dan ir-rigward rapporti ħabbaret iġa li jkollna inqas komplikazzjonijiet amministrattivi billi ma nintroduċux ċertu għadda fissu u insaħu implementazzjoni tad direttiva. Għalix, ir-riżultat ma jkunx proporzjonat. U għalhekk aħna għandna appoġġ. Grazie Presidente. L'approccio integrato dell'Unione Europea al problema dell'inquinamento ci permette Għanna bżon approċċ integrat biex f'termini istituzzjonali jkunu iktar prezenti u iktar speċifiċi rigward il-kontroll fl-ambjent li qegħdin ngħixu fih. U importanti meta qed nigarantixxu li l-ġenerazzjoni faturi jgħixu f'saħħithom u fit-tul għandna wkoll il-problema li għandna fl-ilmijiet tifisser li fuq kull livell istituzzjonali jridu nkollna strateġiji ta' kontroll u li ma jkunx emissjonijiet li jnirġsu biex bekk innaqsu iħsar ambjentali għal liġi mill-snin li għaddew. Ta' sajnijiet, imma aħna rridu illi mux bis no. Irridu mux bis eh, inħarsu fil-lejl passat imma rridu naraw illi iktar il-qoddim u kol inkontrollaw il-problemi għal klima għax dan u kol ħat iswinna iktar il-qoddim. Aħna irridu ikonna riżultati f'tempi reali, u f'temp qasir li wassal għal għannijiet li lest illi għal tista' membri kollha. Uh, Mr. Bartolozzi? Sir Bartolozzi? Grazzi sfida għal prevenzjoni ta' tniġis u l-impjanti industrijali li twaqfu hija xi ħaġa li hija kontemporanja fin-natura tagħha wkoll. U l-ħarsin tal-ambjent u s-saħħa taċ-ċittadini u l-kompetitività tal- tal-negozji huma kollha involuti. Aħna nabżonna approċċ komplessiv eh, daw ta' dawn il-setturi kollha u favorixxi illi jkun hemm twettiq ċertu leġislazzjoni biex ma jkunx hemm ċertu emmiżjonijiet. Sabiex awtorizzazzjoni tawassal għal salvagwardja tal-ambjent u f'da waħda dan qed jiġu medda minn emissjonijiet imma u koll imm ħtiġa minnaħa tal-industrija tagħna biex ma jitilfux il-kompetitività tagħhom sabiex ikunu jistgħu wkoll jisuprovvivu ah, kien immem impen politiku li kemm remitlu fuq dan l-argument. L-azzjoni ta' medjazzjoni kienet intejja intensiva, kienet intensiva u għalmenu stajna nilħu ftejji fil-tielet periodu għalek jina naqbel ma dan il-rapport. Metzaros. ma' għandek asszony.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 huma parti importanti tal-industrija imma l-iktar parti industrija li nġsu. L-IPCC, id-direttiva IPCC jikkontrollaw emissjonijiet industrijali u kulturali. Aħna però rridu nintegraw istrumenti kollha varji legali jekk rridu nnexxru għaliex din setejn l-istati membri biex joħorġu b'dokument ta' referenza li huma meħtieġa. Jien nappoġġa l-idea illi rridu standards minimi meta nerġu biex nikkontrollaw u monitorra mla monitorra ċertu missjoni twalina naqbel ma dan proposta Grazzi, ħassi issa il rapporta ħassi sur Kalinowski. Grazzi, Signor Chair. Forest esperti minkejja apparti li għandhom ċertu uh, ċertu uh, mod kif jipproteġu l-ambjent, dawn ukoll għandhom ruol soċjali x'għadu, speċjalment uh, f'żoni rurali. Għalhekk l-Unjoni Ewropea irtrid telimina deforestazzjoni sabiex tappoġġa l-kompetitività fuq il- F'su fl-Unjoni Ewropea wkoll tappoġġa biodiversità rridu niftakru wkoll li tediddi ta' eh, diżastri naturali bħal pereżempju l-arar li kellna l-ġuġemat li għaddew u wkoll il-problemi tal-ajjun tal-ilma li il-foresti kontribwixxu ħafna għalihom. Kellim li mis, grazzi jina kontent ħafna li l-Komissjoni qed tipprova twaqqaf importazzjoni ta' injam illegali. Irridu nwaqfu dan it-tip ta' kummerċ, iżda irridu kompromess bilanċat illi mhux neċessarjament ser jabbi ċert kumpaniji li jimportaw l-injam ċertu leġislazzjoni żejda imma fl-istessin jużu nġildu kontra tal-foresti. Ġifiri, Nippruvaw nwaqfu il-portazzjoni ta' linja illegali u mod tajjeb kif immexxu l qoddim Grazzi, kellem li mis. Il-lan tal-Unjoni Ewropea hija li nwaqfu li jkun hemm injam illegali li jidħol fis-suq Ewropew hija waħda importanti li kien favorixxej dan ir-rapport din it-tip ta' kummerċ huwa xkil kbir għal min qed jopera legalment. fis-suq. għalhekk aħna rridu naraw eżattament kif ħan nsolvu din il-problema li qed ħabtu wiċċhom magħhom dawn l-operaturi legali. Dawn il-problemi ilhom hemmhekk. U ħasra kieku l-ġazzjoni tagħna tħaddajjef il-pożizzjoni ta' dawk li qed jaħdmu legalment fis-suq L-operaturi ma ftit imħazba rigward il-konsekwenzi li dan jista jiġbet Mija għalix inkella din jista' jħloq problemi għal dak li xaqsam ħtiġijiet ta' traċibilità. Aħna jidrinna li qed nagħmlu ħażina x'qed naħdmu fuq livell intern imma din hija xi ħaġa globali u rridu naħdmu fuq livell estern ukoll. Grazzi sur persudev. Il-rapport li jmiss ta' sur presedo allora sur Hanan. Il-problema hija din. Fejn hija soluzzjoni? Kif fit tista' tgħin ir-rapport nistgħu ngħinu, nistgħu nipotaw subajna lejn ir-regolatur ta' finanzjarji il banek l-gvernijiet għal dan il-kriżi finanzjarja ma naħsibx il-mardu il-proposta qegħdin jitresqu bħala rimedju għal problema. Dan anzi Idin sempliciment għadin nitfaw tort fuq kull min jaħdem fi istituzzjoni finanzjarja. Dak sewa wis jekk inti għandek pajjiż fejn iċ-ċentru ta' servizzi finanzjarju mu tajjeb, imma aħna eh, konsekwenzi tiegħi u jien qed niġu appoġġjati mill-gvern u ċentru finanzjarji Ingliżi u jiena qed nara dawn il-proposti li jekk aħna qegħdin ħanbidlu is-seta minn Londra għal Brussell ħan nispiċċaw problema dil politika ta' barranija tal-ħut fejn aħna fejn ħaddieħor lani qed jikontribwixxi biex ħaddieħor ikun jista' jibbenefika. Jiena qed naħseb illi hija eh, ħsara illi hemm min ukoll minn pajjiżi li qed ukoll jivvota favorija. Il-rapport Gular tu Sur Antonjazzi. Grazzi. Naħseb illi il-kriżi ekonomika finanzjarja li din bħalissa Uriet bitċar kemm huwa importanti illi għall-Unjoni Ewropea jkollha sistema ta' monitoraġġ finanzjarju effiċjenti u integrat sabiex ma jkonniex kriżijiet oħrajn li s-sissa tajna magħhom. Jina sepp li istituzzjonijiet u Komitat Ewropew għaz riskju sistemiku dinja l-aħjar mod kif aħna nistgħu nissalvagordjaw is-suq intern u naraw li jkun hemm ta' deċiżjoni u nwieġbu għal ħtiġijiet ta' ċittadini li ilhom qed jistennew dawn it-tip ta' dispożizzjonijiet konkreti. Grazzi. Madam President. Grazie ħafna, Signora President, jina votajt eh, favur dawk il-rapporti kollha li kellhom x'jaqsmu mal-istituzzjonijiet finanzjarji u servizzi finanzjarji inkluż ir-rapport mill-kollega tagħna Jose Manuel Garcia Margaio. Il-leġislazzjoni fuq l-istituzzjonijiet finanzjari li għandhom lan li jkun hemm regolamentazzjoni aħjar tal-attivitajiet bankari inklusi iktar trasparenza ta' eh, derivativi u iktar regoli fuq eh, il-default eh, swaps. Dawn huma meħtieġa sabiex nevitaw li jkun hemm kriżi finanzjara fil-futur swieq finanzjari mhux regolati jew sottoregolati u dawk l-istituzzjonijiet fejn Dawn kienu il-kawzi tal-krizi finanzjarja u reċessjoni. Il-krizi finanzjarja mbagħad waslet għal riski seri u reali għal stabilità tas sistema finanzjarja kif ukoll li tħaddim tal-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Sabiex nevutaw li konna l-ċiklu vizzjuż tal-reċessjoni, u aħna għanna bżon b'mod inġenti iktar regolamentazzjoni u iktar wiesa l-imsieba tagħna fir il-Kamra ta' Rappresentanti fl-Istat Uniti ħad il-passi meħtieġa ehm, permezz ta' abbozz ta' liġi u issa wasal iż-żmien li l-Parlament Ewropew jagħmel istess kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna jekk hemm xi dubi bħalissa aħna ninsabu fuq ir-rapport ehm, er, ta' Sur Garcia Margalio i Marfil u issa hemm is-Sur Antonio Zilli xtieq intervjeni għal oħra. Grazzi ħafna. President, jiena favur eh, l-istituzzjoni li konna autorità bankarja Ewropea u dan l-istrument għandu jkun jista eh, laqama għat ta' liġi, specialment wara l-krizi finanzjarja, u eh, il-Parlament Ewropew diġa tkellem dwar in-nuqqasijiet jew ix xquq li jeżistu f'dawn il-liġijiet li diġa preżenti rajna li l-unika koordinazzjoni bejn l-autoritajiet ta' sorveljanza Ewropej fejn il-ġurisdizzjoni għandha x'taqsam mal-istati individwali dan ma wassalx dan ma kienx biżejjed tal-kontroll ta' dawk l-istituzzjonijiet finanzjarji li jasbu bħala suq intern bħala spazju mingħajr frontieri. Għalhekk jekk ikonna din l-awtorità, dan jista' jkun l-ewwel pass il qudiem pożittiv biex inkunu nistgħu nelbu din it-tip ta' problema. Grazzi ħafna sur Paloni. Grazzi ħafna, President. Jena naħseb bisieħ li l-ħolqin ta' dawn l-autoritajiet indipendenti li għandhom seti setat ta' sanzjonijiet kif ukoll jkunu jistgħu jintervjenu minar e, il mill imma għandi xi tħassib jiena li għandu x'jaqsam u għandna aħna nevitaw xi affarijiet ta' xi jekk hemm xi referenza dwar pereżempju impożizzjonijiet fiskali fuq is-sistema bankarja. Jiġifieri għarna nevitaw li eh, jispiċaw jħallsu l-SMEs eh, U aħna ma nix sistema bankarja unika, il-sistema tal-jana per eżempju Eh, din kienet b'saħħitha u rrit li b'saħħitha hija bbażata fuq eh, it-tfaddil eh, fuq ċittadini u m'hemmx spekulazzjoni kif ġara fil-pajjiżi l-oħra. Umbagħad dwar li ma jkunx ma jkunux permessi ċerti attivitajiet finanzjarji din tista' tgħin is-sitwazzjoni f'każijiet eċċezzjonali u jiena naħseb li għandna bżonn niddefinixxu l-kompetenzi ta' sorveljanza mill-leża fuq il- il-grupp individuali u għanna niċċarraw il ruoli differenti x'inhuma ġifieri dwar is-sorveljanza makroprudenzjali kif ukoll is-sorveljanza li seħ mill-eża. Jiena nittama li permezz tal-vot tal-lum nistgħu naslu għal kompromess mal kemm jista' jkun u bilanċjat mal kunsil Grazzi ħafna. Issa din fuq ir-rapport Makati is-sur Takola. Grazzi ħafna President, fl-aħħar mill-aħħar jiena stanajt li votajt favur ir-rapport u kien hemm xi ehm, elementi eh, populisti nistgħu ngħidhom li ehm, postom mhux fil-leġislazzjoni naħseb ħadd ma jrid li l-banek jiġu appoġġjati minn minn ħalla 16 ma għandna bżonn ta' regoli wiesa ir-regolamentazzjoni mhux il-leġislazzjoni li għandha taħt il-mandat tal-Unjoni Ewropea, imma il-mandat tal-leġislazzjoni nazzjonali jew il-banek nazzjonali, ovvjament jista' jkollna ehm, diskussjoni iktar wiesa' Jiena naf li hemm opinjonijiet differenti fost 27 stat membru tal-affarijiet li huma raġonevoli u mhux raġonevoli. Jiena votajt favur għax hemm ħafna affarijiet tajbin hawnhekk u ehm, naħseb li l-banek jistgħu jaħdmu għabbażi eh, hekk b'saħħitha u jistgħu jieħdu iktar responsabilità milli ħadu qabel għax ħadd ma jixtieq jerġa' jara kriża. Sar rapporta Ferrera is-Sur Mistela.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 il-mezuri adottati sissa dawn se jwaslu għal ehm, ħafna spejjeż mingħajr preċedenza u se jkun hemm effetti sekondarji wkoll u pereżempju se jkun hemm effetti fuq il tal-kreditu kif ukoll se jkun hemm żieda fin-nies qiegħda u aġevolazzjoni fiskali. Dan se jpoġġi wispis fuq eh, minħalla 16 u ċittadini tal-Ewropa L-istrumenti użati sissa dawn waslu għal ħafna tħassib fuq l-effiċjenza ta' din is-sistema u Kien hemm ukoll eh, distorsjoni fil-kompetizzjoni, rridu aħna nsibu soluzzjonijiet li huma korrenti fuq livell globali permezz li jkun hemm regolamentazzjoni jindaqs fuq livell orizzontali u għalhekk l-Unjoni Ewropea tiġi mitluba sabiex tipparteċipa b'mod attiv sabiex eh, eh, toħroġ bi suq uniku Ewropej fost is-27 stat membru. Grazzi ħafna. Grazzi issa nistgħu nimxu r-rapport fuq il- ehm, il-Sinjura Podimejta se tkellem fuq il-Faċilità Ewropea l-Istabilità Finanzjarja u Mekanizmu Ewropej ta' Stabilizzazzjoni Finanzjarja. Grazzi ħafna. Sanajt eh, li jena votajt eh, kontra eh, dan għax għax dan ir-rapport jemmina sistema finanzjarja Ewropea anka għal kemm hemm xi elementi importanti għall istabilità tal-żona euro biex tinfakkarkom li l-Parlament Ewropew ftit żmien ilu dan talab mill-Kunsill Ewropew biex jagħmel progress hawnhekk sabiex jibgħat messaġġ ta' għaqda u solidarjetà l-iswi imma im Din is-solidarjetà wkoll il-Bank Ċentrali Ewropew eh, eh, wara li kienet hemm u eh, permezz obbligazzjonijiet sekondarji u il-deċiżjoni li nbatet lil kunsill tal-Ministri tal-Ekofin ġifiri aħna ma nittrattawx il-paragrafu 14 li jagħti kritika lil bank Ċentrali Ewropa fuq din id-deċiżjoni. Grazzi. Grazzi, il-mekanizmi ta' eh, l-istabilità waslu tard jew ta' stabilizzazzjoni dan waslu tard imma xorta jgħin il dawk il-pajjiżi li qed palissa jgħadu minn diffikultajiet finanzjarji. Imma dawn huma miżuri ta' eh, ta' Biss u aħna rajna mill-kriżi, speċjalment dawk li qegħdin fiż-żona euro, qed jabtu wiċċhom ma' problemi reali u memx koordinazzjoni deċenti. Aħna qed nitkellmu dwar l-istabilizzazzjoni finanzjarja u twaqif ta' struttura imma qabel ma nkomplu rridu narraw kif l-istituzzjonijiet odma ħadmu kif dawn l-istaw nagħmluhom jaħdmu aħjar, rridu aħna nkunu konsistenti, rridu aħna nevitaw li l-istabilità u l credit ratings jiġu effettwati b'mod eh, negattiv li jiġu minnati hemm ħafna tħassib u inkwiet hemm ħafna attivitajiet iva li qed iseħħu m'hemmx pajjiżi li huma koperti oħrajn le. Mill-istess mela eh, napplika ngħadu rapport fuq l-applikazzjoni tal-Iżlanda mal-Unjoni Ewropea għandi Sir Higgins. Grazzi ħafna. Mela, dwar ir-riżoluzzjoni tal-Iżlanda jiena votajt ehm, miktub li eh, il-self li eh, sar mill-banek eh, Iżlandiżi li dan għandu jerġa' jitħallas lura ma dan se jkollu effett fuq il-ċittadini tal-Iżlanda x'dawk li ħallsu taxxa fl-Iżlanda se jkollhom 3.7 biljun euro li ħallsu lura. Nix infakar il-Parlament li 93% tal-popolazzjoni tal-Iżlanda permezz referendu rifjutaw li tiġi impost fuqhom dejn mm, li għandhom bżonn jħallsu lura minn mhux minn ħabator tagħhom imma minħabba spekulaturi esterni kien hemm eh, dawk li jagħmlu ħafna liħ u dawn għandhom iħallsu il-press. L-istituzzjonijiet eh, b'mod partikolari l-Kummissjoni Ewropea kienu dan tipoġġu ħafna pressjonijiet fuq il-pajjiżi sabiex jipoġġu eh, standards partikolari waqt li mamlu xejn huma stess. U ehm, Sur Hannan tkellem dwar dawn bħala klip il-baħar u ehm, u li dan kienet jiddefendijom. Imma aħna u ħatana ġifiri tal xelluka għanna responsabilta li mwissu ċittadini tal-Izlanda li l-istituzzjonijiet Ewropej għati waqfu l-politiki liberali li kawżaw li jisaw jikawżaw krizi oħra. Grazie ħafna, Signora Weiner. Signor President, jiena votajt favur il-rezoluzzjoni u issa jiena nishtiq nesprimi l appoġġ tiegħi għal l-opinjoni mm, mm, ta' taħdidiet ma' l-Izlanda u mm, l-adeżjoni eventuali ta' dan il-pajis minnajr daw dan dubju dan pajis Ewropa, kultura, eh, sistema ta' ġittijiet tal-bnidem u kif ukoll ekonomija żviluppata. Issa wasal iż-żmien l-Unjoni Ewropea eh, Issa tkopri reġuni li jistodisfaw eh, jissodisfaw kriterju oħrajn, per eżempju, ġeografiċi. L-Unjoni għandha tkompli eh, taċċett il-pajjiżi l-oħra, per eżempju, l-Kroazja, il pajjiżi tal-Balkani u jista' jkun ukoll fil-futur Ukrajina u ġorġa u l-Belarusja. Nix infakarkom li l kabbir tal-Unjoni Ewropea kienet l-ikbar politika eh, importanti u effettiva rridu aħna nerġgħu nniedu dan il-proċess ma l-Iżlanda li jkun l-ewwel eh, pajjiż wara Lisbona li jidħol fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sur Hannan. Madam Chairman, it's Signora Chair, eh, Iva, din Ma nistax nifhem l-għala nis li għatasbu li nis jistaw jena du ma L-Unjoni Ewropea jiena li nżur l-Iżlanda mill-1992 jiena apprezzajt l-affarijiet li rajt u rajt li dan pajjiż li jinbidel ma dawn l-aħħar snin iva da minn ħafna żminijiet diffiċli matul dawn l-aħħar snin imma ħadd ma jista' jiġħad li kisbu ħafna dawn in-nies eh, ġifieri għax dawn eh, qabel eh, Eh, kienu fqar ħafna imma issa saru eh, mbagħad il-pajjiż sar kważi l-iktar sinjur fid-dinja. Ovvjament jekk jiena għaqdu mal-Unjoni Ewropea jiena se nampoġġa talba tagħhom imma laqas nista' nimmaġna sitwazzjoni fejn se jivvutaw li ċedu eh, il-progressivi tal-parlament tagħhom li huwa l-iktar antik li se jiċedu wkoll id-drittijiet li għandhom fuq il-baħar u il-ħut. il baħar u il il baħar u il ħut Eh, l-iktar ksib importanti tagħhom eh, għandu l-isem ta' Independent People, eh, mm, poplu indipendenti. u ma mux se jivvotaw li iċedu l-indipendenza u l-demokrazija tagħhom. Sinjor Jatin Maki. Mies, äänestin resoluution puolesta Jena votajt favur rizoluzzjoni jidir li li huwa eccellenti li l-Kummissjoni imxiet malajr fil-negozjati għal sħobija ta' l-Iżlanda. Naħseb dan għandu jissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' zona fl-Artiku ovvjament din fl-aħħar mill-aħħar tkun deċiżjoni tal-Iżlanda jekk jisseħbux fl-Unjoni Ewropea jew le, Din hija waħda mill-eqdem demokrazija fid-dinja hija demokrazija li taħdem tajjeb ħafna. Madana kollu fin-negozjati l-affarijiet żguri li se jsiru diffiċli hemm il-politika tal-agrikoltura, l-politika reġjonali u il-kwistjoni tal-saj tal-baleni dawn kollha huma oqsma fejn l-Unjoni Ewropea trid tara eżattament x'pożizzjoni se jieħdu waqt in-negozjati. Grazzi ħafna, issa ekwa sanna fit tmiem l-ispiegazzjoni eh, tal-votazzjonijiet u s-saduta hija posposta għaw sal-lejla fit-tlieta.